integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo nati il-mikrofonu għal darboħra li segretarja tal-Istat sabiex tipparteċipa f'dan id-dibattitu. Mikro, thank you. Madam President, Commissioner, uh, Honorable Members, uh, Onorevoli Membri, Signori, Ippermettu li l-ewwel nirringrazzja lir rapporter u l-Rika Lunaċek għax xogħol tagħha fuq il-Kosovo. Il-Parlament kollu kemm hu għal din l-opportunità biex niddiskutu din il-kwestjoni. Jien se nibda billi infakkarkom illi il-Kunsill fil-konklużjonijiet ta' Diċembru tal-2014 ħanota tal- ħadet nota tal-bidu tal-bidu li seħħ f'Lulju tal-ftejim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni fil-Kosovo. Il-Konsil ħanna ta' ukoll tal-intenzjoni tal komissjoni li toħroġ proposti għal ferem u konklużjoni ma' kemm jista' jkun minajr ma tara il-pozizjoni tal-Istat Membri fuq il-status ta' dan. Il-Konsil jilqa' ukoll it-tmim ta' dan l-impass politiku u l-formazzjoni ta' istituzzjonijiet ġodda il-Konsil appella wkoll l-awtoritajiet ġodda biex jipparteċipaw ma kemm jista' jkun jindu azzjoni fuq l-aġenda ta' riformi kif ukoll e, jipparteċipaw fi dialogu tal-livell li mal Belgrad. Aħna appellajna lil Kosovo wkoll biex jiffokaw fuq l-implementazzjoni ta' riformi komprensivi meħtieġa biex jilħqu l-obbligazzjonijiet tagħhom taħt il-ftejim propost ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni. Il-progress lejn it-triq lejn l-Ewropa huwa importanti għal Kosovo u raġun kollu kemm hu. Iċ-ċittadini tal-Kosovo jixir ilhom riżultati konkreti li jitwaslu riżultati konkreti u li numru ta' kwistjonijiet urġenti jiġu ndrizzati, impenn politiku saħtu huwa meħtieġ biex jiġu dawn l-isfidi. Attenzjoni partikolari għandha tingħata wkoll biex jitjib jipista ta' dritt inkluż l-indipendenza ġudizzjarja u li nintensifikaw il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Aħna nilqaw ukoll il-progress ta' Kosovo sissa, imma infakru illi il-Kosovo jaħtieġ li jindirizza in-nuqqasijiet li għandhom xaqsmu ma' dialogu tal-viza, inkluż il-kustjonijiet ta' riski ta' sigurta u ta' migratorji jekk ikun hemm liberalizzazzjoni tal-viża. F'dan ir-rigward l-ħtieġa ta' riformi strutturali ekonomiċi huma meħtieġa u nindirizzaw ukoll il-livell qoli ta' qatt li qed isir dejjem aktar urġenti. Riformi importanti bħal riformi elettorali u riformi ta' amministrazzjoni pubblika jibqgħu ukoll ta' priorità. Il-protezzjoni tal-minoritajiet ukoll għandha tiġi indirizzata. Il-fokus ukoll tal-Kummissjoni li qed jiżdied fuq il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma Ekonomika ukoll dan japplika għal Kosovo. Aħna nittamaw dan l-approċċ se jkun ta' għajnuna għal Kosovo fl-implementazzjoni tal-pakket ta' riforma ekonomika. Onorevoli membri, il-proċess ta' normalizzazzjoni ma' Serbja issa wasal għal progressi, progress importanti il-Kosovo għandu iżom għandu jżom azzjoni attiva u kostruttiva f'dan il-proċess. Id-dialogu jibqa essenzjali biex l europa il-futur fl-Europa jimxil qoddim fis-Serbja u fil-Kosovo. Għalhekk il-relazzjonijiet il-normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet għandu jkunu wieħed mill-rwoli principali tal-Kosovo. F'dan ir-rigward permettu li nilqa' il-fat illi reġgħu bdew id-dialogi tal-livello li bejn il-Belgrad u Pristina fid dessa ta' frar u nilqaw koll il-fat li ġew finalizzati il-ftejm dwar il-ġustizzja u s-sistema ġudizzjarja fil-Kosovo dan huwa pass eqreb lejn l-implementazzjoni sħiħa tal-ftejm ta' Brussell li aħna qed nittamaw li jinkiseb malajr kemm jista' jkun. Aħna wkoll nilqaw il-ftejm bejn il-Prim Ministru Mustafa u l-Prim Ministru Vucic iftajim ftehim li għandhom biex jaħdmu fl-imkien biex indirizzaw tħassib raġjonali. Fostom, hemm il-kwistjoni tal-problema ta' migrazzjoni illegali mill-Kosovo li dan ukoll huwa imsemmi fir-riżoluzzjoni tagħkom. Il-Kunsill ser ikompli jagħmel monitoraġġ mill-viċin tal-partiċipazzjoni u l-impenn tal-Kosovo lejn progress sostenibli u trasparenti fil-proċess ta' normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet ma' Serbja. Dan ifisser li jkun hemm implementazzjoni bida tajba tal-ftejjimiet mill-ħuqa sissa sabiex il-Kosovo u s-Serbja jkunu jistgħu mixjin il-qoddim fit-triq tagħhom lejn l-Ewropa. Dan huwa prinċipju essenzjali fil- um, ftejim tal-stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni li ser jiddefinixxi l-iżvilupp ta' relazzjonijiet u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. Fl-aħħar, il-Kosovo għandu ikompli koopera mill-viċin u b'mod effettiv mal-ULEX u jikkontribwixxi b'mod attiv għal l-eżekuzzjoni sħiħa u mhux imxekkla tal-ULEX u il-mandat imġeddet. Il-Kosovo għandu ukoll priorità jimplementa l-impenji politiċi biex jistabilixxi orti speċjali li tkun tisma' każijiet li jirriżultaw mill-investigazzjoni immexxija mit-Task Force Speċjali ta' Investigazzjoni billi adotta il-tibdilliet legali neċessarji kollha. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi issa fisem il kummissjoni il-Kummissarju Han. President, uh, State Secretary, Honorable Members. Grazzi signor President, Segretarju tal-Istat, Onorevoli Membri, jiena nilqa dan il-rapport dwar il-proċess ta' integrazzjoni, il-Kommissjoni u Parlament Ewropew għandhom l-istess viżjoni tal-futur tal-Kosovo fl-Ewropa. Aħna grati tal-appoġġ ta' din l-awla u nixtieq ukoll li nkomplu naħdmu b'kooperazzjoni aħna nkunu lest li nappoġġaw il-Parlament u r-rapporter Lunaċek fix-xhur u snin li ġejjin biex immexxu l-qudiem il-futur ta' Kosovo lejn Ewropa. Flimkien ma' din il-bosta riżoluzzjoni fl-aħħar ġera tiegħi f'Prixtina jiena enfasizzajt il-ħtieġi ta' riformi ekonomiċi sabiex ikun hemm aktar kompetittività fil-Kosovo wasal għal tkabbir xogħlijiet investiment f'edukazzjoni kif ukoll kundizzjonijiet tgħixin aħjar għal ċittadini tal-Kosovo. Dan ser jgħin biex jindirizza il-kawzi ta' immigrazzjoni irregolari. Ir-rapport ta' progress ta' ottubru ta' sena l-oħra identifika oqsma prinċipali li hemm bżonn li jiġu indirizzati mill-Kosovo. L-enfasi għandha tibqa' fuq l-istat ta' dritt, riforma tal-amministrazzjoni pubblika u li jkun hemm ukoll żvilupp soċjoekonomiku. Dawn tliet aspetti huma kollha importanti u kooperazzjoni f'dawn l-oqsma twassal għal benefiċċji anke għal Kosovo. F'Lulju li għadda aħna konkludejna n negozjati tal-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni u bdejna għadmu fuq it-test mal-Kosovo. Kif tafu il- l-SAA tal-Kosovo huwa tal-Unjoni Ewropea biss u dan huwa komprensiv u kol f'saħħtu u jkopri anke ftajjim toħra f'dan ir-reġjun, kustjoni toħra li għaw taħt flejm toħra f'dan ir-reġjun. U hemm differenzi prattiċi. Wara li beda dan is essej il-ftejm illi wassal sabiex id-deċiżjonijiet issa qed jiġu tradotti u dan għandu jintem dan ix-xar il-bat se jkun approvazzjoni f'April u l-Kunsill li japprovah mbagħad wara. Il-Kunsill nitamaw li jaqbel ma dan il-ftehim fir-rebbija u aktar ma ma jsiru l-firem kmini minn l-Onorevoli Mogherini u mill kosovo mbagħad jiġu preżentati f'din l-awla għal konsens il-Parlament għalhekk għandu rwol importanti fil-proċess ta' approvazzjoni. Jekk l-SAA jekk dan il-ftejn jidħol fis-seħ fil-bidu tal-2016 li dan huwa l-antana, ikun meħtieġ illi id-dossier jimxi eh, b'mod effiċjenti. Aħna lesti li nagħtu appoġġ sħiħ matul dan il-proċess la darba il-Parlament jagħti il-konsens tiegħu il-Kunsill ikun jista' imbagħad jimxi għal konklużjonijiet tal sea Peress illi dan u għabbatat biss fuq l-Unjoni Ewropea ratifikazzjoni tal-Stati membri miex meħtieġa għalhekk la darba jkun hemm din il-konklużjoni l sea jidħol fis-seħ b'mod immedjat. Jekk dan il ftajem jidħol fis dan ikun pass importanti fir-relazzjonijiet tal-Kosovo mal-Unjoni Ewropea. Għall-ewwel darba ikun hemm relazzjonijiet kontratwali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo. Din ir-relazzjoni twassal ukoll għal drittijiet u benefiċċji imma anke twassal għal responsabiltajiet u obbligazzjonijiet. Iġifiri, iż-żewġ naħat se jkollhom bżonn ħin biex jidraw dan il-fatt imma hekk niżguraw li l-implementazzjoni tal-SEA ikun ta' benefiċċju għatnejn li huma. U it-tama li nibqgħu niksbu appoġġ min-naħa tal-Parlament għal f'dan il-proċess. Grazzi, Kommissarju, id-dibattitu irridu intemmuħ fil-11 tal-lejla, ġifiri, mux se naċċetta blu dan id-dibattitu. Imma naċċetta li sitt kallima jisaw jitkellmu għal-minuta. Zommu mal-ħin ta'kom. Nibdew bl-onorevoli Luna Ċek. Grazzi, ġnuna President, Kommissarju, Ministru, kollegi, grazzi li kullħat li xedu rapporters u koll għal-kooperazzjoni tajba biex eh, ksibna test li kiseb konsens li nittamaw li jikseb maġġoranza għada. E permetu li nibda billi najt kif il-Kosovo ġi referit anke f'numru ta' stati membri f'dawn l-aħħar xhur. Smajna fl li kellna ħafna persuni li jfittxu l-azil li għaddew mis-Serbja mbagħad spiċċaw fl-Awstrija fil-Ġermanja u pajjiżi oħra. Din hija xi ħaġa li għal darb'oħra semmit e, waslitna biex insemmu situazzjoni fil-Kosovo. Issa din qed tiddajjef ftit dawn l-aħħar xhur u għaliex persuni fil-Kosovo qed jindunaw illi il-wediet li jingħataw kienu biss wediet u illużjoni imma f'dan ir-rapport qed naraw illi l-amministrazzjoni kemm tal-Unjoni Ewropea kemm tal-Kosovo irridu iwaqfu dawn dawn l-illużjoni biex fil-futur ma jkollniex daqshekk persuna tifittxu l-azil fl-Istati Membri. Iżda, ippermettuli niċċara xi ħaġa. F'dan ir-rapport bħal foħrajn qabel jiena qed nitlob liberalizzazzjoni tal-viża mal kemm jista' jkun għal Kosovo u li kiku kellna liberalizzazzjoni tal-viza, kiku il dawn il-persuni ma jħossuhomx maluqin f'pajjiżhom stess u jkunu jistgħu jivvjaġġaw b'mod ħieles lejn l-Ewropa u ma jkollhomx jaħarbu għax ma jkollhomx din l-opportunità. Napprezza il-fatt li l-Kummissarju semma l Kosovo qed timxi issa l-aħħar passi tagħha u nittamaw li dan il-ftehim jiġi ratifikat mal-kemm jista' jkun. Is-sitwazzjoni però tittitjiem spont partikolari għaż-żgħażagħ u l ta' kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata titkompli tissaħħaħ mill-gvern il-ġdid, inkluż fil-livelli għoljien tal-partiti tagħhom. Nirrikonaxxew l-fatt ukoll li ġi iffurmat gvern wara sitt xhur ta' impass imma hemm ftit nisa f'dan il-gvern nittamaw illi din l-Assembleja tal-Kosovo tgħaddi liġi fuq il-qorti speċjali u permettu li ngħid xi ħaġa waħda. Din mhix diskussjoni tal-KLA hija dwar ukoll ċertu individwi tal-KLA li seta' wettqu reati. Qed nieħu gost li d-dialogu bejn is-Serbja u l-Kosovo issa reġa' beda għad fadal affarijiet għad jiġu implementati. Per eżempju, l-membri parlamentari tal-Kosovo mhumiex permessi li jipparteċipaw fil-laqat reġjonali kollha, bħal eżempju fl-SCP. Jiġifieri hawnhekk xorta qatt fadal progress x'namlu. U s-Serbja rridu jimxu anke l qoddim Iżda hemm ħames ta' membri li mhumiex qed jirrikonoxxu l kosovo dan qed iżomm lura l-progress. U qed nieħu gost nisma' mill-Kummissarju illi l-SAA ser jistressaq fil-Kunsill fir-rebbija u nittama li jkun hemm ftehim u li l-Kosovo jimxi aktar qoddim. M'għandix aktar ħin jekk ġibkom aqraw it-test għax nsemmu l-Ulex u l-investigazzjonijiet tal-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fiħdan l-Ulex. Dawn qegħdin qegħdin Jamlu dannu għal kredibilità. Nittamaw li dan il-Parlament jappoġġa il-Kosovo. Grazzi. Onorevoli Lunaċek issa ngħaddu għal kellim li jmiss l-Onorevoli Adaktuson. Iżda minix naraħ fl-awla għalhekk ngħaddu għall-Onorevoli Panzeri għal żewġ minuti. Grazie. Grazie. Grazzi għax-xogħol li sar mill-Onorevoli Luna Lunacek li għamlet ħafna xogħol fil-monitoraġġ tal-evoluzzjoni tal-politika tal-Kosovo. Ir-riżoluzzjoni li ġiet preżentata jidher li għadha bilanċjata u turi triq li rridu nieħdu għal żmien li ġej. Il-Kosovo tinsab fazi ta' tranzizjoni u trasformazzjoni u bladib ta' dubju aħna isna b'mod pożittiv il-konklużjoni tal-inċertezza politika wara l-elezzjoni bil-Kostituzzjoni tal-Assemblea tal-Gvern il-ġdid. Issa hemm ehm, biċċa tri oħra rridu nkomplu, rridu nkomplu fit-triq ta' riformi b'impenn u determinazzjoni bil-insaħħu b'mod viżibbli u konkret ir-rwol tal-liġijiet u tal-ġustizzja u wkoll nestendu drittijiet ċivili huwa indispensabbli li eh, niġġieldu bisħieħ il-ġieda kontra korruzzjoni e kriminalità organizzata u u ukoll li nagħmlu politika li tiġġieled il qat b'mod partikolari dik ta' zaza u nimplementaw riformi ekonomiċi strutturali u l-iżvilupp sostenibbli. Irridu eh, aħna nġelu li gvern ġdid jagħti riżultati tajbin fir-rigward ta' dawn l-anijiet. Ser ikun hemm l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea u stimoli min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex dawn jintlaħqu. Però għad hemm ċertu tħassib u dan jitratta l-indipendenza u l-affidibilità u l-imparzjalità tal-ġudikatura. tal ġudikatura ġustizzja li taħdem tajjeb hija l-element ewlieni ta' pajjiż li jrid ikun demokratiku. U fl-aħħar fir-rigward tal-Ulex aħna nuru tħassib li għandna fir-rigward tal-akkużi riċenti ta' korruzzjoni u bla dubju hemm bżonn ta' trasparenza fir rigward tal-istess kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li hemm bżonn li naħdmu iktar biex bekk il-Kosovo jersaq lejn eh, id-demokrazija u stabilità fir-reġun. Nappoġġaw ir-riżoluzzjoni għaliex din fil-fatt sejra fid-din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi u bissal żewġ minuti ngħaddi il-kelma li sur Karski. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju, Ministru, kollegi, Fl-2005 l-intelligenza ġermaniza għalet li l-Kosovo kienet netwerk tal-mafja kbir li qed ixekkel l-iżvilupp ta' struttura politika uh, Però il-Komunità Nazzjonali irrikonoxxiet l-indipendenza tal-Kosovo u jien nixtieq intenni li dan kien żball kbir, kien żball politiku, żball ġeopolitiku. L-prinċipji tal-istat u rekwiżiti mhux qed jintlaħqu hija kwistjoni ta' organizzazzjonijiet kriminali li ħol u konglomerati li uh, eh, maħaqux jieġi msejja stat. Ħafna klens tal-mafja edin um, jinsabu f'dan l-istat u hemm ħafna traffikar tal-eroina u tal-organi. Nixtieq infakkarkom li qegħdin nagħmlu negozjati mas-Serbja u jekk aħna fl-istess ħin qed ninnegozjaw mal-Kosovo dan jista' eh, iwassal għal xkiel fir-relazzjonijiet tagħna mas-Servja u dan ser ikun għab-benefiċċju tar-Russja. Bekk Putin ik jkun jista' jxekkel l-Serbja milli tidħol fl-Unjoni Ewropea u dan ixekkel il-bqija tar-reġjun tal-Balkani. Għal daqstant irid noqogħdu attenti meta naħdmu u nuru l-interessi tagħna f'dan ir-reġjun aħna ġa irrikonoxxejna dan l-istat, irrikonoxxejni kmini wisq. U issa mhux qed nitkellmu dwar eh, ftejm imħalla imma biex niffaċilitaw l-affarijiet ser nadottaw formula differenti għaliex xi stati membri ma rrikonoxxux il-Kosovo hawnhekk qed nagħmlu żball ieħor. Naddu issa għas-Sinjura Valtman sal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. Kummissarju, Kunsil, nixtieq nirringrazzja lis sinjura Lunacek għax-xogħol tagħha. Għamlet eh, rapport eċċellenti u bilanċjat il-ġlida il-gwerra fil-Kosovo edha eh, ribti uh, ħafna mort bosta drabi eh, kem mal-re tal-Belġu u kif ukoll ma' Gifer Hofstadt rajt il-erda li kienem rajt il-soldati belġani li kienu marru hemmhekk u ġew lura fil 2010 wkoll. Fit-teorija il-Kosovo resqet ħafna l-Unjoni Ewropea, però fil-prattika hemm ħafna xirid isir. ir rapporti tina sitwazzjoni ċara illi il-Kosovo trid eh, tidħol fi proċess ta' integrazzjoni u hemm ċertu sfidi li għandu il-pajjiż u jiena naħseb li għalija u għall-grupp tiegħi dak li huwa meħtieġ huwa fil-fatt eh, stat rikonoxxut bisieħ li huwa integrat fl-Unjoni Ewropea. Dan għandu jkun lan. Il-Kosovo huwa wieħed mill-iktar pajjiżi foqra u korrotti ġewwa l-Ewropa. U għandu rata ta' għat ta' iktar minn 35%. Pristina flimkien ma' l-Unjoni Ewropea trid blajnuna tal-Unjoni Ewropea trid tiġilet il-korruzzjoni taħdem fir-rigward tal-istat ta' dritt eh, tiġilet il-kriminalità organizzata. 35,000 eh, persuna mill-Kosovo telqu mill-pajjiż f'dawn l-aħħar tliet xhur. U għal daqstant aħna bħala liberali aħna edin nżommu ma' din il-bidla soċjali u ekonomika biex bekk iċ-ċittadini l-kumpaniji jkunu jistaw jimxu l-qoddim u jassiguraw li il-pajjiż dan il-pajjiż tant sabiħ jibqa' sabiħ. Titmur hemm biex tara eh, dan il-pajjiż. Is-sur is-sur xogonos għal minuta. Grazzi ħafna, Senjura President, sitax il-sena ilu, għad ta' pajizi tal-Unjoni Europea flimkien ma' l-Istati Uniti iddeċidew li jikstru il-prinċipju li skont dan il-prinċipju l-frontieri ma kellhom xinbidlu fl-Ewropa u ddeċidew li frammentaw b'mod violenti parti mill-territorju Serb u jibdlu f'protettorat minn hemm il qoddim l-amministrazzjoni ta' zona tal-Kosovo eh, spiċċat bħala falliment eh, Ewropew u dan huwa ċar fir-rapport riċenti tal-Kummissjoni Ewropea il-GMP tar-Reġun kiber imma dan il-flus qed jispiċċaw fil-kriminalità organizzata, povertà u uh, eh, tisdiet hemm ħafna nies minn hemmhekk li qed jitlu f'ġewropa u żewġ miljun eh, żewġ miljuni u mitejn elf persuna niżlet għal miljun u tmien telef persuna. Hemm il-qatt ta' 30 fil-mija l-Unjoni Ewropea trid tifhem li dan huwa falliment u ser inkunu qed nagħmlu iktar ħsar hemmhekk milli ġejt fir-reġjun tal-Kosovo. I nostri vicini del Kosovo hanno di fronte a loro in questo 2015 una situazione Tina situazzjoni diffiċli ħafna eh, li urajna li artist eh, mill-Kosova kiteb uh, e, pinġa e bħal Exodus Europe qed naraw diżokkupazzjoni 30% 65% ta' dawk li għandhom inqas minn 24 sena, wieħed minn tlieta qiegħed taħt il-linja tal-faqar. Ħafna nies din jitilqu mill-Kosovo eh, fil-bidu ta' frar madwar 1000, 18 il-1000 marru fil-Ġermanja. Dawn ġew imweda affarijiet sbieħ minn naħa tal ehm, kriminal organizzata, serba u Albaniza il-forzi politiċi li kolom sens ta' responsabilità biex jġildu l-korruzzjoni l-kriminalità organizzata u politika vera, ekonomika u soċjali li tkun tista' terġa' eh, toħroġ lil dan il-pajjiż mill-kriżi għaliex mingħajr l-uliet ta' dan il-pajjiż li jaħdmu għal patria mhux ser ikun jista' jasal għal futur b'ottimizmu. Din l-isfida eh, rajnija eh, mod tajjeb ħafna kif qalet is-sinjora Luna Ċek u eh, nirringrazzja ta' xol tajjeb ħafna li għamlet. Infakru li sebber Kosovo irdu jkomplu mixjin u aħna ser naħdmu flimkien magħhom f'din it-triq. Grazzi. Grazzi ħafna kollegi il-kellim li mis is-sinjura Morvaj imma mhux qed oħra fil-kamra għal daqsan di il-kelma li sur McAllister għal minuta. President, Sinjuri, tlet eh, ġimatilu uh, kont fil-Kosovo u jiena kellimt li prim Ministru Mustafa u il sujġet kien dan la bots uh, eh, ta' rapport ta' għalda sant nirringrazzja li sinjora Runaċek għax xogħol eċċellenti li għamlet. Is-suġġett ta' lini Pristina kien in-numru ta' persuni li qegħdin ifittxu l-asil mill-Kosovo li qegħdin jitolbu għażil ġewwa l-Ewropa. Dan is-semma llum u l-Ġermanja hija l-iktar waħda mill-quta il-miżuri u kontrolli addizzjonali tal-frontieri jidru li qegħdin jikkontribwixxu għal suċċessi fuq meda qasira ta' żmien iżda. L-ambaxxatur tal-Kosovo qiegħed hawnhekk u qed jisma' dan id-dibattitu u jiena nixtieq nenfasizza dak li ġa intqal. U importanti li konna kampanja ta' informazzjoni li eh, fil-fat il-Kosovo hija pajjiż sikur u għal stand dawk li qegħdin ifittxu l-asil ma jkollhom rebda ċans ta' rikonoxximent fil-Ġermanja fuq medda twila ta' żmien. Is-sitwazzjoni tista' titjebbis biss jekk is-sitwazzjoni ekonomika tkun eh, titjieb mod sinifikanti u l-Europa tikkontribwixxi lejn dan. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna għal Kosovo rridu nappoġġawhom. Grazzi u għal minuta ngħaddi l-kelma is-sur Viotti. Grazzi President, l-2014 kien sena, kienet sena importanti ħafna għal Kosovo għal proċesta ta' eh, tqari tqarib l-Unjoni Ewropea. Il-firma tal-ftejm tal-assoċjazzjoni ħolo bażi għall-ispazju ekonomiku uniku, imma ma rridux nifqu hawnhekk irridu mmorru altri minn dan minn din iż-żona eh, li fija kulħadd jista' jgawdi minn dawn id-drittijiet fundamentali. Dan kien eh, di kienet sena importanti ħafna fejn kien hemm koordinament minn naħa tal-gvern għall lgbt pereżempju. iż 17 ta' Marzu kien hemm l-ewwel Premju Nazzjonali ta' Pristima fil-rigward tal-ġida kontra l-omofobija. Jiena kuntent li qed nara li kontrarju dak li seħ fil-qalb f'pajjiżi oħra fir-reġun ma kien hemmx inċidenti eh, u fir-rigward ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-ambaxxieti meta urew il bandira eh, tal awsalla biex jappoġġaw dan il-moviment. Nirringrazzja lil kollega Luna Cech għal dan ir-rapport eċċellenti u eh, nispera li għadha tkun tista' tikseb kemm jista' jkun voti ġewwa l-Parlament. Grazzi President. Għal minuta nadi il-kelma l-Istur Baski. President, Kommissarju, kollegi, nifraħ li sinjura Luna Ċek li jina nirrispetta ħafna għal dan ix-xogħol li għamlet. Dan kien xogħol kbir li għamlet jiena konċedaw rapporter, ir-rapport fil-fatt eh, jinkludi ħafna minn dak li ksibna sissa, ikkopri ħafna mill-isfidi u importanti ħafna li nsemmu il-korruzzjoni, eh, akkużi ta' korruzzjoni, eh, f'rigward tal-IULEX, il-traffikar ta' drogi, reati serji, iżda dak li inkwetani liktar u għal-fat li eh, hemm bażi Eh, ta' ġelida barranin li għedzi jirġaw lejn Europa u dawn għedin jeddu l-kontinent tagħna u rridnu għadu attenti ħafna għal dan. Grazzi għal minuta issa sur Kjuċak. Komissarju, Ministru, l-2014, Kienet sena importanti ħafna l-integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo, l-istabilizzazzjoni, il-ftehim ta' assoċjazzjoni ġi imniedi u aħna qegħdin nistennew li dan se jkun fatt fir-rebija li jmiss. Saru l-elezzjonijiet u l-osservaturi internazzjonali kollha qalu li kienu demokratiċi u trasparenti minkejja eh, dialogu politiku diffiċli bejn il-partiti għablenin politiċi li dam sitt xhur eh, ġie format gvern. Il-Kosovo issa titkompli kompli bir-riformi jemlenin li se it-tejbu l-ambjent ekonomiku, l-osma problematiċi huma l-ġudikatura u trasparenza, il-kriminalità organizzata u livell u li ta' korruzzjoni. Huwa meħtieġ li nibdew riformi ekonomiċi biex bekk inkunu nistgħu niġildu l-qatt Għaldaqstant daqstant jina naħseb li il-Kunsil eh, irrit jadotta deċizjoni u jiffirma ftejim mm, Firigward tal-parċiċipazzjoni tal-Kosovo fil-programmi tal-Unjoni Ewropea dan jista' jwassal għal tkabbir ekonomiku fil-pajjiż u integrazzjoni mal-Unjoni Ewropea fuq sma differenti. Issa ngħaddu għal Sur Tokis għal eh, minuta. Grazzi President. Kontrast kbir mal-euforja eh, wara l-indipendenza, eh, issa qegħdin naraw dis situazzjoni li edha t eh, hemm faqar u qatt problemi kbar. Iċ-ċittadini ta' dan l-istat il-ġdid ma jistawx jifirħu bil-libertà l-indipendenza eh, u qed jażlu li jemigraw hija l-klassi domestika politika li hija responsabbli għal din is-sitwazzjoni eh, ta' disprament eh, hija l-komunità internazzjonali li irrekonxxiet l-indipendenza u din ukoll għandha responsabilità li tgħin lil Kosovo f'din il-kriżi kbira. Il-Gvern tal-Kosovo u l-Unjoni Ewropea jistgħu jittrattaw is-sitwazzjoni biss flint integrazzjoni ġewwa Kosovo stess hemmhekk biss jistgħu jitrattaw il xiri ta' migrazzjoni li hemm. Inħeġġu wkoll is-Serbja biex ma toħloqx ostakli immatejn lil provinċja lil ex provinċja tagħha biex tiżviluppa. Kellim ġi interrott. Il-kellim li jmiss huwa is-sur Molnar. Grazzi, President. Fl-2008 l-Ewropa għamlita possibbli li eh, il-Kosovo ta' possibli t-dikjara l-indipendenza tagħha, il-proċess tal-paċi tal-Balkani beda u issa għedin ehm, jimxu l-qoddim il- l-immigrazzjoni tal-2014 għamlet ċara eh, li ma minnix bizzejiet. Kif huwa possibbli li terz tal-popolazzjoni huma lesti li eh, jitilqu minn pajjiżhom għal bqija tal-Ewropa. Nies tal-Kosovo għandhom żewġ għażliet. Jew jisofru il-faqar ġewwa pajjiżhom jew inkella jippruvaw joħarbu u jippruvaw isibu futur ieħor fil-punent. L-Ewropa trid tiffaċċja responsabilitajiet tagħha, tkun responsabbli għal mm, nies tal-Kosovo, dawk li kemm li jibqgħu ġewwa pajjiżhom u dawk li jittilqu eh, u jmorru l-Ewropa qegħdin naraw partiti estremisti li qegħdin eh, jużaw dawn il-kwistjonijiet politiċi u xi kultant anka l-partiti tal-gvern jitkellmu dwar dawn l-immigranti bħala eh, immigranti ekonomiċi. L-Ewropa għandha ħafna x'tagħmel kif ukoll l-istati membri għandhom ħafna x'jagħmlu. Grazzi, tgħid il-President kellek minuta biss ngħaddi issa l-kelma lis sur Kukan għal minuta. Grazzi, Sinjura President, l-ewwel net nixtieq eh, nirringrazzja lis sinjura Luna Ċek għar-rapport tagħha u tal-li hija eh, ħadmet fuq din il-kwistjoni tal-Kosovo. Wara l-elezzjonijiet, il-gvern il-ġit tal-Kosovo jrid jiffoka fuq kwistjonijiet sostanzjali għandu xjaqsmu mal iżvilupp tal-pajjiż u għaċċar x'inhuma l konsegwenzi ta' falliment fil-politika ekonomika u soċjali. Il-Kosovo irrit jindirizza malaj kem jista' jkun l-iżvilupp ekonomiku u ir-rata ta' qatt għolja ħafna. Il-tkabbir ta' persuni li qegħdin ifittxu l-azil hija waħda fost ħafna konsegwenzi viżibbli. Min-naħa tagħna aħna rridu nkunu lesti li nadottaw il-ftehim tal-SAA u nimxu il qudiem fir-rigward tal-liberalizzazzjoni tal-viża. Min-naħa l-oħra huwa importanti li il-priorit il il-gvern ġdid jagħti priorità li kwistjonijiet ta' ġidda kontra l-korruzzjoni u kriminalità organizzata. kol, aħna qegħdin nistennew ir-riżultati tal-investigazzjoni li għandha x'taqsam mal-allegazzjoni tal-korruzzjoni tal iulex Jekk aħna rridu nibqgħu kredibbli, rridu nkunu f'pożizzjoni li natu iktar informazzjoni dwar dan il-każ. Grazzi. Grazzi ħafna, is-sur Liberatski għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixti nifraħ il sinjura Lunacek għal dan ir-rapport bilanċjant jiena vera nilqa l-aħħar sentenza li smajna minn il-Kummissarju Ħan li dan huwa proċess li proċess li jista' jagħti l-frott u Iva, kien, eh, minna tijajt li zviluppati, affarijiet li zviluppaw b'mod negativ fil-pajis, ma nitkellmu għal-opportunità xinu ma l-opportunitajiet għan nis li għedin f'dan l-istat veru sajr? U meta nitkellmu dwar il-possibilità li jkunu jiġu assoċjati li jisiru uh, eh, membru u eh, għalek vera pala l-Unjoni għanna natuwom din lajnuna specialment minħabba l-esperienzi li għaddu minnom. Grazie għafna s-sazan għaddu għal għaj, Isir Bagavic għal-minuta. Grazie ħafna. Nishtini ringrazzja Senjura Lunacek għal dan il-rapport vera tajjeb. Qabel tkellimna dwar is-Serbja u dan ir-rapport, dak ir-rapport kien iktar wieħed eh, pożittiv eh, mill-Kosovo. Hemm problema ta' qatt. U iċ-ċittadini tal-Kosovo minħabba rata ta' qatt ħafna minnhom u tirati lejn kriminalità organizzata u dan il-gruppi. li tgħix f'pajis fejn m'hemmx xogħol u fejn is-salarji jekk ikun hemm xogħol li hemm huma vera baxxi il-kooperazzjoni anka mal serbja ma vera importanti. Grazzi ħafna, Sur Franzalika. Grazzi ħafna, Signora President. Sinjuri, jena nilqa il-rezoluzzjoni approvata fil-Kumitat Affetu jena nasib li dan pass pozittiv ħafna l-qoddim. Irridu jisiru iktar sforzi sabiex insaħħu l-istat ta' dritt u l ġurdizzja sabiex niġġieldu l-korruzzjoni l-kriminalità organizzata sabiex innaqsu il-qat sabiex jisiru riformi strutturali sabiex nipromuovu l iżvilupp sostenibli. Jena nappoġġa l-emendi li saru mill-grupp tagħna u li, li jiffukaw fuq eh, l-importanza ta' trasparenza rwol tan nisa fil-gvern kif ukoll progress fin eh, negozjati mas Serbja. Aħna fir-Remanija qed insegwhom mill-qrib dawn in-negozjati u aħna se nieħduhom in konsiderazzjoni. Aħna rridu inkaċru il-kop il, -kop, il il kooperazzjoni rridu nkatru l-kooperazzjoni, rridu nkomplu nġildu kontra terrorizmu u radikalizzazzjoni, rridu aħna nevalwaw u koll l-effettività tal-mizjoni rridu nitolbu għal trasparenza sħiħa vera importanti għal kredibilità tal-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Marajs għal minuta. Grazzi ħafna, grazzi President. L-ewwel qabel kollox l-attivitajiet tal-estremisti iżlamiċi fil-Kosovo dan ħolqu ħafna problemi saru arresti tal-massa fil-reġun minħabba parteċipazzjoni fil-attivitajiet fil-Sirja u l-Iraq. ħafna NGOs kienu attivi fil-reġun, NGOs li għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom fil-Qatar, f'Qatar, fl-Arabja Sawdita. U aħna t-nitkelmu dwar eh, pajis li għandu network ta' ħafna individwi li qed jgħixu barra mill-pajis, ħafna nis Albaniżi mill-Albanija wkoll Hemm l ideja fil albanija li eh, l-Albanija għandha bżonn tikber u dan huwa punt li rridu nikkonsidrawh membru futur kif tal-Unjoni kif jista' jkun pajjiż li mhuwiex rikonoxxut minn ħames membri tal-Unjoni Ewropea mhux qed jirrikonoxxuh għal dan il-pajjiż. Grazzi. Kellim li miss il-Kosovo qed taħares eh, u qed tifoka fuq ħafna riformi. Aħna nixtiequ napoġaw il-Kosovo fi triq tagħha lejn l-Unjoni Ewropea, imma ir-riformi vera huma meħtieġa nixtieq jiena nisħaq b'mod partikolari fuq eh, punt li ħadd ma għadu ma semma hawnhekk qed nitkellem dwar il-ħarsin ta' dritt tal-komunità Serb fil-Kosovo. Jiena dejjem biss għal drittijiet tal-minoranzi anka s-Serbi eh, fil-Kroatja, ġifiri jiena naħseb u nixtieq nitkellem dwar drittijiet tas-Serbi fil-Kosovo. Meta nitkellmu dwar il-futur tal-Balkani u aħna llum tkellimna dwar il-futur tal-Balkani, jina nixti li eh, xi darba nara l-Balkani kollha fl-Unjoni Ewropea xina najmen li dan huwa l-uniku futur possibbli għal dil parti tal-Ewropa. Grazzi ħafna minuta għal kellim li miss. Grazie ħafna, Signor President. Pers li għandi wirt ta' Roma U nixxi jiena nitkellem dwar din il-minoranza tar Roma li qed jgħixu fil kosovajn hemm kwistjonijiet vera gravi li għandhom x'aqsmu li jiena taw djar jgħixu fil-faqar hemm ħafna qatt nuqqas opportunitajiet. Ir-Roma qed jippruvaw jisibu opportunitajiet ġodda, jippruvaw jitlu mill-punent eh, sabiex jitlu fl-Unjoni Ewropea vera mhux aċċettabbli il roma għandu jħossuhom jħossu ruhom komdi fil-pajjiżi li huma jazlu li jgħixu fihom hemm nuqqas ta' siti għal nispal bħal Roma fejn eh, huma jistgħu jgħixu u eh, wisnin kwieta li ħajkun hemm ħafna iktar Roma li ħajtilqu mill eh, pajis u li ħajkun hemm ħafna nies li ħajitkellmu kontra il-Roma. Is-Sur Korao, grazzi ħafna, grazzi President, anka jena xtaqt nifraħi rapporter Luna Lunacek, dan huwa rapport kostruttiv. Aħna t-nitkelmu u koll dwar situazzjoni iktar diffiċli mill-pajzi li tkellimna dwarhom qabel, huwa l-iżgħar pajjiż imma mhux rikonoxxut lanqas minn ħames pajjiżi tal-Unjoni Ewropea rridu nasbu dwar din fuq il- mela ftim ta' assoċjazzjoni u stabilizzazzjoni huwa pass eh, iva l qudiem imma peress ma jistax ikun eh, pass fejn il-qabża tkun eh, wis kbira rridu noqogħdu attenti il-kol kemm aħna nafu li hemm problemi ġifieri kriminalità organizzata, problemi bi terrorizmu ġifieri importanti li nippruvaw aħna nkunu ħafna iktar kostruttivi u ħalli dan il-pajjiż ikun jista' jidħol ġol l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi se nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissarju Ħan. Members, uh, thank you for your continuing support. Uh, Membri nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġ kontinwu tagħkom u uh, l-abbozz ta' riżoluzzjoni vera abbozz kostruttiv. Grazzi ħafna Sinjura Lenċek għal ħidma tiegħek. Ma dan ix-xogħol dejjem kien faċli u nistgħu naraw ukoll li l-Kosovo għandu problemi strutturali kemm mal-ekonomija l-istat tad dritti ma dan ukoll qed jipponta lejn it-triq eh, futura ġifiri li jkun hemm konklużjoni u firmar tal-ftim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni din is-sena dana se jibgħat sinjal ta' ħeġa li ċittadini kollha tal-Kosovo li l-futur ta' Kosovo nisiraħ fuq eh, li jrid ikompli fil-progress tiegħu fit-triq lejn l-Ewropa. U eh, bekki issa jkun hemm iktar involviment eh, fil-integrazzjoni tal-Kosova u eh, dan ukoll jista' jixpruna wkoll il-pajjiż sabiex iwettaq riformi meħtieġa sabiex dawn jindirizzaw ukoll l-isfidi differenti u nixtieq ukoll nirringrazzja is-Sinjura Ambasċatriċi eh, fil-prezenza tagħha l-awtoritajiet mexxejja tal-Kosova, speċjalment il-President tal-Istat u l-Prim Ministru kif ukoll oħrajn għal reazzjoni imbatjata malajr u ibsa ġifiri fuq il-flussi migratorji li aħna ħbatna wiċna miegħu miħaw eh, tmiem is-sena l-oħra. Ma samiex sens li bnidem jitlaq mill-pajis eh, sabiex jitlob l-azil li mhux nishtiq nir-ingrazzjak nazgra l-gvern għalli forsi sforzi tiegħu kien hemm tnaqqis sinifikanti tal-migranti ġifiri prova tal-kwalità tal-amministrazzjoni li l-politiċi irnexxilhom jilħu u nixtieq nirringrazzjakom u nixtieq nirringrazzja l-awtoritajiet fil-pajjiż stess u forsi nista' nagħmel da nagħti dan ir-ringrazzjament uh, Jena stessa xħan kun emmek ġematejn oħra xħan nipparteċipaw fi konferenza ospitata mill kosova dwar il-konnettività fil-qasam tal-trasport. U dan huwa sinjal tajjeb ħafna l nistgħu nibatu ġifier għalfatt fatt li l-Kosovo qed jipparteċipa fl-attivitajiet kollha fir-reġun innifsu u qed jipprova nar konnessjoni taħjar mal-pajizi fir reġjun u sabiex jikontribuxu lejn il-paċi, stabilità, tkabbir, postijiet ta' xogħol u prosperita u kol fir reġjun u nixtieq nilqakom kull suċċess u nerġa' nirringrazzja il-membri tal-Parlament għal dan ix-xogħol kostruttiv u dil-kontribuzzjoni ukoll l-interessi tal-Kosovo u l-interessi tal-Ewropa. Grazzi ħafna, Kummissarju Nadi il-kelma lil-Senjura Kalinja Lukaċezza l-axar kellima fuq il-lista tagħna u sabiex tala dan id-debattitu. Sinjuri, nirringrazzjakom għal dan id-debattitu. L-Unjoni Ewropea se tkompli tindrissa l-Kosovo anka permezz tal-preżenza iktar imsaħa fuq l-art. Imma ir responsabilta primarja għal progress Issera fuq il-Kosovo, il-mexxejja l-istituzzjonijiet u soċjetà ċivili, il-Kunsill jirrikonoxxi l-importanza l-konklużjoni tal-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjoni mal-Assoċjazzjoni mal-Kosovo mill-aktar fis possibbli u din ħad tkun kontribuzzjoni ferm importanti tal-istabilità reġjonali u li il-Kosovo in tkun marbut ħafna mal-parti ta' integrazzjoni u jridu jisiru riformi li huma vera kruċjali. Il-Kunsil issa tistenna il-proposti mill-Kummissjoni sabiex ikun jista' jipproċedi bid-deċiżjoni tal-Kunsil sabiex jikkokludu il-ftejmit mingħajr dawmin. Ir-riformi huma kruċali u se jitolbu lil mexxejja politiċi sabiex huma jikkonformaw mar-responsabiltajiet tagħhom għat-tajjeb tal-Kosovo u ċittadini tiegħu. Riformi prinċipali tal-Unjoni Ewropea huma essenzjali mhux biss sabiex pajis intoġib l-Unjoni Ewropea imma peress li huma fl-interess tal-Kosovo u nnifsu u ċittadini tiegħu. Nixtieq nerġa' nirgrazzjakom għall attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna għal dan id-dibattitu ferm importanti. U grazzi ħafna segretarju tal-Istat għalek nistaw nalqu dan id-dibattitu tagħna għandna mozzjoni għal rezoluzzjoni sabiex nalqu dan id debattitu mill-Kumitat tal affarid Barnini. Id-dibattitu huwa malu u se nivvotaw għada.